Fid-dawl tal-irtirar tal-Sur Peter Max u Glenis Milmot, il-Parlament ħanota tal mm, dan il-fat illi mill-1 ta' settembru sa 3 ta' ottubru 2017 u jinforma l-autoritajiet nazzjonali kompetenti. Issa fid-dawl tal-ħatra nomina propriment ta' Onorevoli Gabriel bħala membru Kommissjoni Ewropea li Herbert Royal bħala membru tal-Gvern Reġjonali tal-Renju Nord Westfalia u um, Sinjura il-dirko għal-Spelz bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri Ewropea Parlament ħannota tal fatilis għandhom siġijiet vojta mis-7 ta' Lulju għall-Onorevoli Gabriel Surrujl u tal-1 ta' Settembru għall-Onorevoli Galpels u jinforma l-autorità kompetenti fid-dawl tal-ħatra tal-Sur Luis Alijov bħala deputat tal-Parlament Franċiż, il-Parlament ukoll ħanota tal-suġu vojt tiegħu mill-21 ta' Lulju mill-autoritajiet kompetenti ta' Malta, tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja, tal-Renju tal-Repubblika Franċiża u ikkomunikaw li il ħadd razza Sir Francis Zamid Demek, Dennis Ratke, Jonathan Bullock, Franz Jamé u Baroness Nashina Mobarik li jibdew joddu mill-24 ta' ġunju, 24 ta' lulju, l-ewwel ta' wissu, 21 ta' lulju, 8 ta' settembru billi jieħdu post. Revoli Comedy Kakija, Onorevoli Roy, Onorevoli Elmer, Aliot u Onorevoli Duncan. Nilqawkom hawnhekk u nifakrukom illi jintom issa taqgħu taħt l-organi tal-Parlament Ewropew u l ħitma tajba l kulħadd.